nisa. Ħanibda bil-Ġermaniż. Ħanamel l-aħbarijiet l-autoritajiet Spanjoli għaluli illi ħajkonna sostituta Suza Wagner. L-autoritajiet Bulgari għalunna dwar l-azzjoni ta' Makrov biex jieħu post is-Sur Donchev u dana mill-24 ta' novembru 2014. Nikkonfermaw l-artiklu 7 tal-att tal-elezzjonijiet diretti u wkoll artiklu 4 ħadna nota ta' dan kollu. nil il-daw il-kollegi u nfakkarkom li taħt artiklu 3 paragrafu 2 tar-regoli ħajkunu għadin jipparteċipaw bidrittijiet sħaħ fil-laqat tal-Parlament u l-entitajiet tiegħu. Sakemm il-mandat jew jekk ukoll jiġix kontestat bil-miktub għanna li huma m'għandhom l-ebda rwol jew pożizzjoni illi l kontra l-wol tagħhom bħala MEP. Imbagħad taħt seba artiklu 7 tar-regoli ta' proċedura u mġiba adattata ħnaderna li suġammari Kara dan ikun membru tal-Kumitat